Good morning, colleagues. Lodwa tajba, kollegi, l-ġurnata tajba. Qabel ma nibdew il-votazzjoni, nixtieq ngħid li llum u l-anniversarju ta' avveniment traġiku. 20 sena ilu fit-23 ta' Mejju, il-mħallef antimafja Giovanni Falcone il-mara tiegħu Francesco Movillo u il-bodyguard tagħhom Vito Schifani, Rocco Vicillo u Antonio Montinaro mietu fil-massakru ta' Kapaċi. dal kien hemm ċerimonja li tikkommemora l-vittmi ta' mafja tal-mafja li kienet f'Palermo fejn kien il-President Giorgio Napolitano u l-Prim Ministru Mario Monti. Jiena nixtieq nitlob lil kamra sabiex tissieħeb f'din il-kommemorazzjoni biex nonoraw l-eżempju u l-impenn li jurew li jura l-mħallef Falcone u għal-memorja u kolla daw kolla li mietu f'din il-ġlieda kontra l-verita u l-ġustizja. Minuta silenzju jek joġobkom. Thank you. Grazzi ħafna. Now, have you all got your voting cards? Antkom il-voting cards kolla? Mannix votazzjoni twila l-lum. Unispera li nistaw naddu malajr. Għal xnaf li għawn ħafna kollegi illi jixtiequ illi jitilqu sabiex imorru għas-summit ekonomiku li qiegħed isseħ ġewwa Brussell. sur President, eżis kollegi, il-jumejn ilu fl-Albanija, pajjiż li għandu relazzjoni tajba mal-Unjoni Ewropea, kien hemm diżastru Kien hemm eh, inċident fit-triq fejn 14 ruħ mietu. Kien hemm bass illi li waqgħet eh, u nixtieq ukoll nieħdu ħafna nisu nixtieq nieħdu l-opportunità li nuru solidarjetà u natu l-omru koll il-familji li kellhom vittmi eh, f'dan l-inċident u anke l-awtorità Albaniżi. Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising that point. Grazzi ħafna tal qajjem dak il-punt, ħadna nota tal-istqarrija tiegħek, il-Kamra urriet is-solidarità tagħha mal-vitmi u l-familji ta' dawn il-vitmi. Iva, grazzi kif qed nagħtu l-solidarjetà tagħna nistgħu nuru solidarjetà wkoll l dawk kollha li qegħdin arrestati b'mod ħażin minħabba l-mandat tar rast Ewropew. Din arrestati b'mod inġust. Next item is the vote on the report. Ejja, naddu issa għal vot fuq ir-rapport ta' Sur Romeva fuq it-ton fl-Atlantiku tal-Levant u il-Mediterran. Nixtieq li nistaq l-ewwel blok għal vot dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet taddi. Għalhekk issa nixtieq Nista il-proposta kif inhi mesqa mill-Kummissjoni dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Issa wara l-ewwel paragrafu hemm emenda numru 4 mill-Kumitat tas-Sajt nixtieq nagħmel nessa emenda 4 għal vot dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet tgħaddi. Nivverifikaw dan jekk tixtiequ. Mela, sa nil-verifikaw il-vot fuq emenda numru 4. Nala il-votazzjoni u taddi. Issa nixti li namel nressa il rezoluzjoni kollha kemmi kif emendata mill-roll call. Niftaħ il-votazzjoni. The vote is closed. Nara il-votazzjoni u din taddi minn maġġoranza sħiħa assoluta grazzi ħafna. Il-rapporter jek Grazzi ħafna. Jena xtaqt nuri l-apprezzament l-appoċ għal dan il-rapport dan nixtieq niddedika wkoll lil Paul Watson illi llum qiegħed friskju li ġi estradit f'Kosta Rika. Naħseb li din opportunità tajba li nededika dan il-rapport lilu. Aktar kummenti. Issa, se nivvotaw fuq il-rapport ta' Surrike, fuq il ta' bil-ħall jew ir-rekwiżiti simili għad-disin tal-single hull oil tankers. Dawk eh, favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Nixtieq issa nresta il-proposta kif emendata dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Wissa il rezoluzzjoni vot nominali Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni u ġiet adottata proset s-sur Rikej. Issa ser nivvotaw fuq il-rapport mis Sinjura Garcia Hiero Caraballo fuq l-opportunità s-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarji provduti mill-bil tal sajt bejn l-Unjoni Ewropea u Mozambik. Nixtieq nagħmlu votazzjoni issa nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Din ukoll ġiet adottata proset lis-Sinjura eh, l-rapporter. Grazzi ħafna issa il- vot fuq rapport ta' Sinra Podemata fuq sistema komuni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. L-ewwel għandna emenda numru 40 fuq votazzjoni nominali nixtieq niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Ma tgħaddix. Issa għanna 32 amenda mill-Komitat Ekonomiku, dawk favur, nixtieq nasqom flimkien, dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet taddi. Issa nixtieq innessa amenda numru 11 bi vote l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Issa amenda numru 15 dawk favur, daw kontra astenzjonijiet taddi. Nivverifikaw dan jekk tixtiequ. Emenda numru 15 niftaħ il-votazzjoni. The check is Nala il-votazzjoni tiġi modottata issa emenda numru 45. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix emenda 52 b'votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Ma taddix. Issa. Emenda 38. Votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni ma taddix. Issa emenda 46 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 44 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 47 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 39 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 48 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 49 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 50 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa 51 dawk favur, dawk kontra u astensjonijiet ma taddix. 36 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. Ma tgħaddix 37 votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Ma tgħaddix. Issa, t-tini emenda, emenda numru 2 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, taddi. 43 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix. Iva 42, minn numru 42 issa waqat. Issa 43 dawk favur, dawk kontra astenzjoniet ma taddix. 41 votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Din ma taddix. Issa nixtieq nirsa il-proposta tal-Kommissjoni kif votata kif emendata dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet u tiġi adottata. Issa nixtieq nirsa il-votazzjoni permess ta' votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni, nara il-votazzjoni. Din ġadottata u kolb maġġoranza proset Sinjura Podemata. We now come to the vote by, on the report by Mrs. Desarnes. Issa wasalna rapport ma' sinjura Desarnes ma' fuq il- eh, kummerċ zbilanċat bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Nixtieq ninforma l-Kamra li hemm żbal fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha ta' dan ir-rapport. Il-kelma immaterial qed tiġi eh, tieħu posta il-kelma posta kelma li hija sinonima maħħa eh, dawk favur, dawk kontra, eh, astenzjonijiet ma taddix. Issa, wasalna l-paragrafu numru eh, wieħed vot maqsum. Anzi, vot separat. L-ewwel fuq paragrafu tlieta. Anzi, l-ewwel paragrafu. Dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Tielet paragrafu f'dawġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma taddix, tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 11 fit tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata tieni parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi, tielet parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 13 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, daw kontra astensjonijiet taddi. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 15 dax partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 17 f'żewġ partijiet dawk favur tal-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 28 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 29 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi taddi. Tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 30. F'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk permezz ta' votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nara il votazzjoni Din tgħaddi b'maġġoranza assoluta. Issa, paragrafu 37, vot maqsum l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa ke dawk favur, dawk kontra astensjonijiet nivverifika dan, nixtieq nivverifika dan fuq premessa numru ke. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. il votazzjoni nara il votazzjoni din ġiet adottata, issa premessa numru P b'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għal riżoluzzjoni kollha kemmi dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Proset l-Sinjura Destanes. The next item is the report by David Martin on the European Parliament's right of inquiry. Issa, fuq rapport ta' Sir David Martin fuq id-dritt eh, ankjesta tal-Parlament Ewropew, nixtieq ngħid li emenda 31 ġew irtirati u li emenda 31 issa ġiet dajna ammissibbli. Għalhekk ejja nivvotaw fuq emenda numru 18 dawk favur. Il-President jiskuża ruħu. Emenda numru 19 għal minn erba' gruppi politiċi. Dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda 18, dawk jiddispjaċini dan hija vot vot nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Din ġiet adottata. Issa emenda 19 u kol vot, vot nominali niftar votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Din taddi. Signora De Kaiser. aħna m'għandniex l-istem l-istess lista ta' votazzjoni jimporta jekk tin 30 sekonda biex nivverifika zaċċet jiġri. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Jista xaħat jek joġbu jajn il-Signora De Kaiser?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 Signor eh, Surolons eh, se jistalvakom id-dera. Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Sir Hughes middera għat jirfa responsabilta. Mela, issa wasalna fuq emenda 22. Issa dan huwa vot nominali. Niftaħ il-votazzjoni fuq amenda 22. Il-votazzjoni eh, hija eh, magħluqa u ġiet adottata. Issa. Emenda 5. Dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Nivverifikawa. Mela, nivverifikawa fuq emenda numru 5, niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni ma taddix issa emenda 12 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddi issa emenda 6 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Wissa nresta il-parti li għandax korrespondenti ta' medru multinax dawk favur dawk kontra stanzjonijiet taddi. Issa, issa artiklu 7 wara paragrafu 2 il-parti tal-emenda numru 12 dawk favur dawk kontra stanzjonijiet jittaddi. Amenda 15 dawk favur dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda numru 4 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa, nishtiq nressa il-proposti eh, kif jemendaw, eh, din il-posta kif jemendata dawk favur, dawk kontra, uġiet eh, adottata, issa, issu Martin. Naddilek il-mikrofonu. Iva, biex ikun hemm aktar diskussjonijiet mal-Kunsill u l-Kummissjoni jiena nixtieq nipproponi illi il-votazzjoni tiġi eh, posposta narfu illi diġa sar ħafna progress illum u anke matul id-diskussjoni u naħseb istituzzjonijiet jistgħu jilħqu bil fuq din il-proposta. Hemm xi kellim favur kontra Mela, nivvotaw fuq il-proposta ta' Sur Martin dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Proset Sur Martin, grazzi il-kol kemmintom, nawgralkom l-iklat tajba. How many explications actually are